ħatar is-Sur Cornelius Van Banlena bħala membru ta' delegazzjoni għal relazzjonijiet mal-Istati Uniti biex jieħu post is-Sinjura Hennis Plasher. Għaw xaħat li xie jikkommenta le mela għal l-kas il-ħatra hija ikkonfermata Jena nishtiq ukoll informakom li skont regola 3.3 ta' regola ta' proċedura il-Kumitat tal-Affarijiet Legali fil laqata ta' 22 ta' Marzu ta' din is-sena eżaminaw ukoll l-immunità tas Sur Ligrip u Sur Kozwowski. Dawn qed jipproponu eh, validazzjoni ta' żewġ mandati għal xi ħadd li oġġezzjona?